votes. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Spiegazzjoni tal-vot, signori. Fu l abbot tal-budget għall-2011. Sur Fox, għandek minuta eżis kollegi, ħaniqfu sekonda għanna ħafna voti x'nispjegaw għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna biex nirrispettaw il-ħin. Mhux sentikom iktar minn minuta, niskużam ruħi bil bilqudiem imma hekk se jkolli nagħmel. Ftemna? Sur Fox, għandek minuta. Grazzi, Sur President Jiena rrit nispjega għalfejn jiena votajt kontra l-budget għall-2011. Ivvotajt kontriħ għaliex f'mument u fi żmien ta' austerita l-Unjoni Ewropea għandha tissikka ċinturin tagħha wkoll. Għanna innaqsu l-infiq tagħna u mhux inżiduh fl-opinjoni tiegħi kienet għarru kaza li l-Kummissjoni oriġinarjament proponiet żieda ta' 6% u l-Parlament qabel magħha. Jiena nemmen illi l-Prim Ministru tagħna David Cameron għamel ħaġa tajba illi uh, insista illi iż-żieda tkun biss ta' 2.9 Dan huwa kompromess, imma xorta mhux kompromess li l-konservattivi uh, eh, jaqblu miegħu u jiena kont eh, kontent u gburi illi votajt kontra il-tberbiq Ewropew. Grazzi ħafna. Sur President, huwa importanti ħafna li għall-ewwel darba il-Parlament seta jaċċetta il-budget u naħseb illi il-qudiem il-Parlament jrid jara li l-Unjoni Ewropea jkollha il-possibilità illi iżżid il-sem tagħha u il-budget irid ukoll jappoġġa l-politiki favur l-ambjent sabiex nkunu nistaw eh, naħdmu wkoll fuq tal istrategija 2020 u tħaddir tal-ekonomija. Kellim li miss, grazzi Sur President. Jiena u kol naqbel mal-tħassib li esprima Sur Fox fil-moment ta' austerita fejn il-gvernijiet madwar id-dinja qed jiprovaw jissikkaw iċ-ċinturin kif għanna il-wiċ illi nitolbu il-mina ħalla 16 ikompli itina iktar flus. Wasal iż-żmien li anki aħna u s ċinturin tagħna ma jmissniex la tlabna zida laqqas il imma tnaqqis tal-budget Ewropew sabiex minħalla 16 madwar l-Unjoni Ewropea jkun jista jihdu il-politiċi tagħhom bis-serjetà sabiex nurruhom milli qed għandna solidarjetà u eh, mhux nies li aħna imbeda mir-realtà taċ ċittadini tagħna. Fuq ir-rapport Jeġejevska, Sinjura Matera l-minuta. Mixaw? Surjar, minuta. il-liġi dwar il-budget huwa zona sovrana. il firgwar ta' relazzjonijiet tal-Konsil u il-Parlament il-proċedura ta' negozjati fuq il-budget tal-2011 ma' kienieċ miżura li tibni iktar fiduċa Jiena nappella lil kummissjoni u lil kunsill biex jirrispettaw is-setat tal-Parlament Ewropew għaliex il-seta budgetarja għandha titħallan tatta. Permettu li li nikkommenta nikkwota lil Thomas Jefferson. Their constituents uh, governors must of necessity tend to corruption, plunder and waste. What a perfect description of what happened. Deskrizzjoni perfetta ta' dak li jiġri hawnhekk. Dawn li ċifri li dejjem jolew minkejja l-isforzi tal-27 stat membru biex innaqsu l-infiq ek jiġri meta ma jkunx hemm rabta bejn il-taxxa, rappreżentazzjoni u nefqa. L-uniku mod kif aħna se nkunu nistgħu inqablu dawn iċ-ċifri mal-opinjoni pubblika u meta jkun hemm il-ġdid responsabilità budġetarja fidejn il-parlamenti nazzjonali illi eh, fl-aħħar mill-aħħar iridu jwieġbu il kostitwenti tagħna. President, aħna favur il-dispozizjoni u nirringrazzjaw l-rapporter illi kien preċis ħafna. Naħsbu li dan ix-xogħol ma dana kollu għandu jimponi fuq l istituzjoni Ewropej sabiex ikomplu l-monitoraġġ tal-iżvilupp ta' din id-disciplina ġdida li fil-passat Sfortunatament, wiz drajna situazzjoni li ma kienu ċari illi effettwaw negattivament is-sistema finanzjarja għaddannu dannu ta' intraprizi u min eh, jinvesti. Sistema Ewropea ġdida l-Aġenziji u kontroll tal-autoritajiet kollha tal banik Ċentrali sab kem l-Aġenziji ta' klassifikar jirrispondu għal dak li hemm bżonn fis-sistema finanzjarja moderna u li tkun upli ta' ċittadini hija ħaġa importanti għalina. Għal daqstanċa nirringrazzja l-rapporter. U kirjus Gjar, jena lebtu. Is-sur jara l-minuta. Mr. Yar, let's go. Sur Jar, jek joġbok. Grazie ħafna, sur President. Min se jikontrolla l-korpi ta' supervizjoni? Irrit ikun hemm xi tip ta' approvazzjoni anka eh, għal lobit tal-futbol hemm bżonn dan nasapor għal daw l-aġenziji, kwistjoni tal-kreditu, solidità tal-banek u prodotti finanzjari u anka pajjiżi qed jiġu abbandonati fidejn l-aġenziji ta' klassifikar ta' kreditu. U dan qed joħloq monopolju jekk ma jkunx hemm kontroll fuqhom, daw l-aġenziji se jiżviluppaw f'korpi sovrani. U din mhijiex possibbli Anka fi skrittura najdu li mandu ikun hemm alla wieħed li l għalla li nemlu biħu. Dawn qed xo isom allat. Irid ikun hemm xi tip monitoraġġ mwaqqaf għal daw l-Aġenziji ta' Kizrar ta' Kreditu u l-Parlament għandu jirrifletti fuq dan u jistaqsi din ix-xaġa din tiġi xordotta tew le. Jan lebtu jkirja Matera. Signora Matera l-minuta fuq rapporti rapport Grazzi, jina l-vot eh, tal-lum fuq il-budget ta' 2011 tati permess għal proċedura ġdida illi writ illi hija waħda responsabli u hija konkreta fuq naħa tal-autoritajiet responsabli għal budget huwa kompromess illi wasal għal ċaħdidiet kemm naħa tal-Parlament kif ukoll ta' naħa l-Kontursil imma illi wasal għal sistema illi kien se jwassal għal gravi konsegwenzi fuq il-komunità. Dal-parlament huwa sodisfat planijiet li aħna l-ħakna, pero qegħdin nbuttaw subajna lejn min kellem dwar il-programm kif kienu infassal u aħna fl-istessin irridu naħdmu ma' l-imsiħba tana internazjonali ma' musser nkunu nistaw nsibu l-flejes għall-impenji tana u musser nkunu nistaw nil-ħolaniet li aħna fissana fl buzbon għalek aħna irridu nifissaw prioritajiet mill-2011 namlu għam sostenibli għal-snin ġejjin. Grazzi. Ektesi Weisgerberg, ο kiro Spirillo, għana lepto. Is-sur għal-minuta fuq il-ta' Vice Gerber. Sur President, il-neċessità li nimorganizzaw il-sistema ta' kejl u fisser jidna bżon direttivi għal eh, f'kwistjonijiet ta' meteoroloġija. Dan ifisser li jirridu iktar reforma eh, minn qabel fuq dawn il-kwistjonijiet. Aħna irridu in naqblu fuq skadenza tajba sabiex jisati membri kollha jkunu jistaw jivalwaw kif dawn il-regoli li liġi ħaj u biex niprovedu u niprovdu għal kif jirranġawom. U naħseb li din id-direttiva t-twiġab għal ħtiġijiet li eh, il-bicċa l-kbira jħossu li hemm bżonn dik li hija semplifikazzjoni. Mittama li musa mor ħażin għall-ar però. Έκθεση Γκουρμάη και Λαμασούρ. Ο κύριος Ρόντε Signora Rode għal minuta fuq rapport la Massur. Mixaw, Sur Mastella għal minuta. Sur President, it-trattat tal-Lisbona daħħal innovazzjoni fondamentali fil-funzjonament demokratiku tal-Unjoni permezz ta' dan l-istrument konkret għal dibattitu fil-kostruzzjoni Ewropea dan jintroduċi fil-fat konċeġ ġdid ta' demokrazija transnazzjonali u jagħti lill unjoni Ewropea forma ġdida ta' demokrazija parteċipattiva. Ċittadini kollha jkunu jistgħu jirrikorru direttament lill kummissjoni Ewropea biex tippreżenta għat leġislattiv aħna nilqgħu Eh, il-proposta tal-Kommissjoni għax il-konvolġiment, l-involviment tal-soċjetà ta' kollu li jiġri fuq livell Ewropew u hija l-leġittimità tal-istituzzjonijiet tagħna huwa proprju bħsib li si l-ċittadini u iktar qrib tal-Unjoni Ewropea. Minuta, Signora Bilbao. Mishaw laqas. Sur Junkeras Grazzi ħafna jena u koll nishti nesprimi soddisfazzjon tijaj għall-adozzjoni tal-inizjativa ta' ċittadini jena konċadaw rapporter fil-Komitat tal-Kultura sfortunatament imma jiddispjaċini illi il-Kamra ma adottaċ zewċ midi essenzjali ġifiri li iż-żazax l-età ta' 16 il-sena ma domx f'pożizzjoni illi eh, jiffirmaw inizjattivi ta' ċittadini u laqas residenti ma jkunux jistaw uh, laqas u din hija diskriminazzjoni u għalhekk aħna ma poġġajniex il-fatt li dawn iż-żewġ proposti ma intlaqawx. Is-sur Roda minuta. Grazie ħafna. Din hija inizjattiva importanti ħafna u tajb ikun hemm partecipazzjoni mnaħta l-Parlament. Provajna nappoġġaw din l-inizjattiva u nagħmluha aċċessibbli għaliex huwa strument importanti, iċ-ċittadin għandu ikollu partiċipazzjoni minima għandu jkun jaf x'jagħmel jagħmel il-Parlament Ewropew ukoll u ċittadin għandu jkollu ġrit ta' ċess għal dak li għamil parlament. Dawn huma affarijiet importanti sabiex din l-inizjattiva ċittadin taħdem kif suppost hija premessa sabiex naslu għal bażi reali għal inizjattivi għal parċipazzjoni ta' ċittadini. Grazzi ħafna l-onorevoli ta' kull minut. Arvoisa puhemies, haluaisin tästä Sur President, fuq l-inizjattiva ċittadini huwa veru li bit-Trattat ta' Lisbona għanna dan id-dritt li ħeġġeġ li ċittadini sabiex jipparteċipaw fi demokrazija meta miljon ċittadini jiffirmaw appell il-Kummissjoni mbagħad tikkonsidra daqseg biss din hija inizjattiva tajba ma rridu naraw kif ħammexxu l-qoddim eh, dana kollu. Iċ-ċittadini għandhom jipparteċipaw f'attivitajiet demokratiċi permezz elezzjonijiet. U da u għanna mmexxu l-qudiem ukoll affarijiet li għandhom huma importanti ċittadini. Din l-inizjattiva hija xi ħaġa li tista' iżżid ir-rol attiv ta' ċittadini imma r-riskju u li l-Kommissjoni ma taġġixxiex fuq din l-inizjattiva għandna nħeġġu iċ-ċittadini sabiex jipparteċipaw aktar. Sur Lockegaard għal minuta. Grazzi. Aħna nastaw napoġaw dak li għala favur l-inizjattiva dina waħda tajba ħafna u esperiment ukoll li jfisser illi aħna rridu nistgħu nxamlu l-kmim għaliex issa din hija inizjattiva importanti ferm. Ja, inizjattiva taċ-ċittadin. u importanti sabiex naslu għallan illi aħna l-koll nistamaw li nilħu illi u għafraħam l ċittadini li jieħu l-inizjattiva. U għadrit u nittamaw illi dan issir strument importanti ferm, mod illi iċ-ċittadin il jista' jieħu sem fli dawn l-inizjattivi fisem l-Ewropa. U għanna nipromovu għadi, sur Alfano. Jiena kontet insegwi għal-procedura leġislattiva għal-inizjattiva ta' ċittadini u jiena kontenta ħafna bazi tal-dikrazzjoni tal konsilla tal-Kommissjoni li nistaw nidu l-ewwel firem niġbura. Jiena wkoll kontenta li nistaw naħabru l-Parlament Ewropew il-issa l-għada tal- skan, direttiva skandaluza ta' dwar l-annimali, issa kienem um, inizjativa me ċittadini li issa musse jodu eh, den fuza għom imma ħajja jodu jħejju proposta komissjoni brugar ta' dan sabiex natu l-Unjoni Ewropea leġislazzjoni moderna u ċivili u illi wasal Alle għal sperimentazzjoni fuq l-annimali għal ġinja krudili u ma taħdimx u li natu lok għal alternativi. Aħna rridu prezentaw għan għall-Unjoni Ewropea u u wkoll nisadisfaw ix-xewqa ta' ċittadini. Sir Fox għal minuta. Sir President, jiena nemmen li l-inizjattiva ta' ċittadini għandha mnejn tkun utli għax tippermetti li ċittadini jitkellmu direttament mal-Kummissjoni. Imma, il-Kummissjoni kif se tirreaġixxi għal proposti li ma jdoqqulix? għalix naħseb illi nistaw nipretendu li se jaslunna ħafna proposti jitolbu l-Kommissjoni biex tamel iktar biex ikunem iktar Ewropa u l-Kommissjoni zgur se tilqaħħom bideja miftuħin dawn il-proposti imma eh, x'se tagħmel bil-proposti għal inqas Ewropa jew għal Ewropa biex tagħmel affarijiet aħjar jew taħli inqas flus jew inkella stqarrija li qatt mu se jkun hemm taxxa Ewropea Jina interessat ħafna nara kif se tirreagixxi il-Kummissjoni għal dawk il-proposti se titratthom bl-istess rispett għaliex jekk twieġeb biss eh, għal proposti illi eh, joġbu l mela allura din l-inizjattiva mi se tiswal xejn. Sir Kelly, minuta. Grazzi, Sir President. Jena votajt favur dawn ir-rakkomandazzjonijiet u riżoluzzjonijiet u naħseb illi ir-rapporter għamel biċċa xogħol eċċellenti kemm għalina kif ukoll għaċ-ċittadini bħala parti mill-Trattat ta' Lisbona li għadda ftit minn sena ilu. Imma jidher illi grazzi għal xogħol tar-rapporter kien hemm iktar proċedura sempliċi issa jiena nilqa b'mod partikolari l-idea li bord ta' seba' membri minn seba' pajjiżi differenti jista' jibdew dan il-proċess. Din il-miżura u oħrajn se jiżgura illi tħassib tal-ċittadini jista' jinstema' u nishtiq issa nala billi najt meda mill-punta tluq jekk nibdew bis-seq tajba nofsi xogħol ikun sar. Really, this is a Grazzi, Sir President, din nija eh, ta' parti demokrazija għastaj rittu tisimaw ċittadin għabel implementajtu trattat ta' Lisbona u issanna dan l-inizjattiva biex nirrispondi l sur Fox wara l-ewel eh, proposta kommissjoni tista' tiddet li din mhix ħaġa valla pena u hekk qiegħda l-problema għaliex ma il-Komissjoni m'għandix mandat, eh, il-Komissjoni tista' ora dak li jridu ċittadini għal darba oħra l-Unjoni Ewropea mhix tagħti każ ir-rieda ta' ċittadini Ewropej. Ġiħalla, isimgħu li ċittadini għax dan ma jridux. Περνάμε τώρα στην παρουσία di προγράμματος εργασίας επιτροπής για Grazie ħafna. Naddu issa għal Assur Higgins għal minuta. Grazzi ħafna għal-program ta' ħidma tal-2011 l-Kommissjoni l-kriżi finanzjarja hija eh, xaħġa li rridu nelbu anka nsellem l-anijiet stabiliti mill kommissjoni fuq l-euro huwa kruċjali għall-integrità u l-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u manka mill-perspettiva ta' solidarità fi ħdan l-Unjoni Ewropea illi konna l-komunità waħdanija u l-ħanamlu dak l-possibli sabiex nipproteġuha fuq xogħol u ekonomija li permettu li ngħid li f'Jannar fi 11 il-Kummissjoni sedotta l-ewwel eh, survey ta' survey fuq tkabbir dan ħajanalizza s-situazzjoni fl-Unjoni inklużi żbilanċ u riski sistematiċi. Dan huwa essenzjali sabiex l-Ewropa titrasforma ruħha f'ekonomija sostenibbli. L-aħħar mhux l-inqas aħna komunità ta' 500 miljun persuna irridu nilabu rwol importanti fuq livell internazzjonali nixtieq il-Kommissjoni kull suċċess is ġejjin. Jus Klejs, jena l-ibtu. Sur Klejs, minuta. Grazzi. Jiena votajt kontra l-ħafna l-ġinijiet, imma minħabba mod partikolari paragrafu fejn l-istati membri jgħid illi huma obbligati illi jagħtu 0.7% tal-GDP għal an tal-iżvilupp u dan tiġi kontrollat mill-Kummissjoni. Issa, apparti di ma tamiex sens, jek nħarsu koll lejn paragrafu 52 fejn inti tkellmu fejn irridu nużaw eh, l-nedja tal-proċess Ma qed nitkellmu hawnhekk dwar provokazzjoni tat Turkija, il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u il-kwistjoni tal iżlamizzazzjoni li qed tikber kull ma jmur. Grazzi. Sir Klejs, għal darbohra, għal minuta. Grazzi, President elementi pozittivi f'dan ir-riżoluzzjoni pal per eżempju l-kundanna tal-parteċipazzjoni ta' Mugabe fis-summit tal-Lisbona u l-konsekwenzi negattivi tal-influssi migratorji mill-kontinent Afrikan u il kostituzzjoni dwar il-kapacitajiet agrikoli imma mbagħad għandna l kwistjoni ta' 0.7 fil-mija Eh, biljun dollaru għajnuna għal umanitarja l-Afrika. Din waslet għal aktar miżerja fil-kontinent. Aħna irridu nifukaw fuq il-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali u e, niprofaw nsibu soluzzjoni li miex għadawnek. Il-paragrafu fl-immigrazzjoni ma taġobni xewer u jina speċajt votajt kontra. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sir President. Naħseb li meta naraw il-faqar ta' bosta eh, pajjiżi Afrikani, ovvjament aħna irridu illi nejnu għom joħorġu mill-faqar ma naħseb illi irridu nużaw lajnuna li natu b'mod iktar li meta jkun hemm diżastru għaxxiera illi natu lajnuna u fuq meda ta' żmien qasira imma fuq żvilupp fuq meda ta' żmien twila naħseb illi ħafna drabi l-flus tagħna nofquhom ħażin. Mhux xiera illi dak li ħalsu taxxa fl-Ewropa jibatu l-flus il-gvernijiet fl-Afrika fernijiet illi mumiex qed immexxu l-pajjiżi tagħhom kif suppost u l-flus qatt ma jaslu għand dawk li vera għandhom bżonnhom. L-aħjar mod kif wieħed jgħin l-iżvilupp u għalli jgħin l-imprenditturi f'dawn il-pajjiżi sabiex ikunu jistgħu joħorġu lil ġirien tagħhom, il-ħbib tagħhom mill-faqar. Ejjew nimmiraw l-għajnuna tagħna lejn il-kummerċ u l-iżvilupp u mhux sempliċement għajnuna biss fix-xejn. Grazzi, Sir Hannan. Grazzi, President. Flimkien ma' għata membri ta' din il-Kamra ħattu kol sem fil-summit tal-ACP fil-Kinsaxa. Uh, eh, Wieħed mill ar pajjiżi fid-dinja u uh, dan huwa l-aħħar fil-lista naqra qabel post qabel il-Zimbabwe u kulħadd jgħid kien qed jgħid illi uh, l-affarijiet jistgħu jittejbu jekk jinbidel il-gvern il-Kongo jeżaġera u jikkonċentra it-traċedja tal-Afrika tista naħseb eh, tati tort hawnhekk l-kolonializmu hawnhekk. Umbat il-rizorsi naturali illi eh, jagħmel il-politika propju eh, iktar lokal għal ser. Umbat hemm nuqqas ta' eh, sentiment nazzjonalistiku jekk wieħed iħobb il-pajjiż tiegħu għandu jħallas it-taxxa, imma fil-kinsaxa xasa ħadd ma jħallas xejn. Il-President tal-Kunsill Ewropew qal li l patriotiżmu eh, iwassal għal eh, għal-gwerra ma nixtieq li nieħdu f'post fejn m'hemmx sentiment patriotiku u eh, naraw imbagħad jiġri. Irnexxielek illi taqbes il-ħin jgħid il-President l-Sur Fok, l-Sur Mr. Hannan. Fuq il-programm 2011 kommissjoni Sur Zajer. Thank you very much, President. Grazie, President. Alkoll nafu illi l-impatt li maħabba l-krizi finanzjarja il-pensjonijiet jisir aktar trenti f'ħafna pajjiżi li eh, eh, jiġibu sigurta ħafna qed jirrevedu sistemi u tibru jsaħħu il-pilastru nazzjonali tal-fondi ta' pensjonijiet għal din hija kompetenza tal-Istati Membri hemm dibattit Ewropew fuq il-pensjonijiet għal daqstant nilqa il-fatt li tliet gruppi politiċi ewlenin fil-Parlament Ewropew appoġġaw il-programm ta' ta' kommissjoni u punt 30 ta' programm jisħaq illi l-ewwel pilastru dak tal-pensjonijiet tal-istat għandhom jissaħu f'pajjiżi l-Ungerija l-bira għamilna pass f'din id-direzzjoni billi adottajna liġi sabiex eh, nirqodin il-mira il-Green Books il-dibattit fuq il-Green Books u l-White Books għandu jisir f'dan l da' sant nil qad il-proposta. Sigal! L-onorevoli fuq il-rapport għal jisir Mastella. Presidente. President, l-istruttura istituzzjonali ġdida li nsibu fil-Trattat ta' Lisbona tajt li protezzjoni u promozzjoni effettiva tal-drittijiet umani u eh, drittijiet fundamentali huma il-bażi ta' demokrazija u tal-istat tad dritt l-Unjoni Ewropea. Appoġġaj dan ir-rapport li xina konvint mill-ħtieġa ta' definizzjoni ġdida ta' politika interna fuq drittijiet eh, tal-bnidem fl-Unjoni sabiex dan ikun effettiv, ikun kapaċi jimplementa mekanizmi effettivi fuq livell nazzjonali u livell ta' Unjoni sabiex niġġieldu il-ħafna ksur li naraw ta' kuljum. Nixtiequ nfakru li t-dħul fis-seħta Trattat ta' Lisbona biddel b'mod radikali l-vot eh, ġuridiku tal-Unjoni Ewropea issa l-Karta ta' Dritti Fundamentali għandha l-istess importanza ta' trattati u turi tirrappreżenta l-kodifikazzjoni ta' drittijiet fundamentali qed toħloq bilanċ bej dritti u solidarieta u tinkludi l drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali, kulturali kif ukoll drittijiet ta' ġenerazzjoni ta' aristokrazzi. Jux għandinoro eh, ġa ena lebto. Is-sur għandinoro minuta. Grazzi, Sur President. Jiena deċidejt li nivvota favur dan ir rapport mhux biss għax fil-grupp politiku il-grupp politiku tiegħi deċida illi vota favur imma għax jiena naqbel sħiħ illi dan ir-rapport għandu karatteru istituzzjonali li huwa ta' importanza kbira u illi għanna bżonna meta issa meta il-setat il-ġodda tal-Parlament huwa ma' definiti u qed jinbnew ftit ftit. Di xida ta' l-ewwel votazzjoni rigward il-budget taħt it-Trattat Lisbona nrid biċċar l-importanza kbira ta' dan l-avveniment għalhekk importanti inistabbilixxu pożizzjoni komuni bejn il-membri kollha biex nippruvaw noħorġu b'emendi ta' kompromess u noħvitaw firdiet illi biss se jitbedu l-lan aħari tal-applikazzjoni ta' Trattat Lisbona. Jiena ringrazzja lek ix-xogħol ta' Sgal u nittama nkunu saw nislu nasu kompromess fost fissa minn istituzzjonijiet Ewropej. Sur kalla nafs kell minuta. Mux etaw? Tur takle? Minuta? Sur President. Grazzi lil Kinga Kall għal rapport eccellenti dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea iżda dan huwa biss rapport. Aħna qed nżommu qudiem għalina illi qatt fadlilna x'naqtfu hawnhekk taħt f'dan ir-rigward u sfortunatament id drittijiet tal-bnedmin ma jiġux mħarsa fil-prattika. Per eżempju, il-minorità il kbira ta' Roma, jew eżempju kbir ta' dan, eh, għax e, mandom ġan id-drittijiet fundamentali li ġo applikati għal-jom. Mbagħad il-libertà ta' espressjoni ta' opinjoni hija hawnhekk għandna hawnhekk e, e, pred Shakarov għal dissident per eżempju u kol fl-Europa stess minn espressjoni li berru mill-Parlament Ewropew il-kollega tagħna jam mdawar mill-Security Guards għax qed jibża għal sekurtà tiegħu stess aħna rridu niġildu ġittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea stessa biex kulħadd ikollu jkun fuq l-istess livell. Grazzi. Grazie Presidente. Grazie Presidente il-gvern taljan jgħat jikser id-drittijiet tal-drittijiet fondamentali. għal ftejim per eżempju, naħsbu għal ftejim li hemm bej l-Italja u l-Libja aħna qed nitkellmu dwar gvern appoġġat minn parlament elett mingħajr demokrazija gvern li l bira żamm il-fiduċja eh, bil-voti ta' parlamentari illi eh, qed nitkellmu dwar id-drittijiet, iksur ta' drittijiet fondamentali. Sur President, jekk jogħġbok nixtieq nispiċċa nitkellem tajt il-kellima. Xejn ġdid fid-dar ta' Berlusconi issa Fid-9 ta' Deċembru il-Parlament Ewropew fakkar għamnek il-kellima tajt il-President li ma tistax tkompli titkellem fil-waqt li jem kollega tinterrompija. Iskot jgħid il-President dan din mhux imġiba xirqa f'dan il-Parlament. Inti m'għandekx permess li titkellem u jekk jogħġbok toqgħodx tinterrompi l kellima l-oħrajn. Sinjura Alfano, kompli jekk jogħġbok. Issa xal il-mikrofonu l-aħjar. Fid-9 ta' Deċembru l-Parlament Ewropew fakkar ġurnata kontra l-korruzzjoni u l birax il-Parlament Ewropew eh, fakkar ġurnata eh, l-ewwel fakkar l-ewwel ġurnata favur il-korruzzjoni. Do you, would you You just keep... Uh, Quando il tuo turno parli. Uh, Signora, imus Sinjura, mhux se nerġa' ngħidlek, jekk terġa' tqum u tinterrompi s-seduta se nitolbok titlaq. Jekk jogħġbok terġa' xed il-President. Signora Alfano, l-estanti għandek bżonn iktar ħin. jekk eh, il-kollegi semmaw dak li kelli xinajt, jiena spiċċajt, imma jekk xi ħadd ma semax sew, nerġa' nirrepeti. Signora Petikainen. President, l-approvazzjoni ta' trattat ta' Lisbona ċerti oqsma importanti f'dak li huwa titjib tal-benesseri ta' ċittadini u dan huwa inkluż ukoll fil-Konvenzjoni għad drittijiet fondamentali u aħna issa rridu naraw illi dawn id-drittijiet fondamentali jiġu rispettati sabiex ikunu promossi eh, f'kull qasam tal-politika f'kull stat membru bl-aktar bl-akbar effikaċa possibbli biex aħna naslu għal dan huwa importanti li l-individwi u l-istituzzjonijiet illi jaħdmu biex jintlaħaq dan il-għan komuni. nittama illi jirnexxinna niksbu mezz vinkolanti biex ikunu nistgħu nintervjenu nieħdu azzjoni meta il-drittijiet fondamentali jiġu imkasbra. Irridu niftakru koll fil-diskriminazzjoni li ma tantx tagħmel ħoss, pereżempju kontra x-xjuħ. Mr. Kreis, grazzi ħafna. Jiena ovvjament votajt kontra din il- uh, Eh, dan il-rapport li huwa politiki korrekt eh, u mhux aċċettabbli l-Parlament Ewropew eh, joqgħod hawnhekk jitkellem fuq nazzjonaliżmu u xenofobija. U l-proċedura kontra l-Istati membri għandha tkun inkluża f'proċedura fejn dispożizzjonijiet nazzjonali qed jiġu blokkati imbagħad il-Kummissjoni tiddeċidi li ikollha proċedura ta' ksur għal daqstant l-istudenti qed jiġu kontrollati biex ngħidu hekk. Ħaġa naċċettabbli. Politika effettiva fil-ġejjini tista' tkun imblukkata mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Komissjoni qed taqbeż il-kompiti tagħha dawn huma kompiti biss tal-Istati Membri mhux tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Thank you. And finally, after a couple Finalment is-Sur Hannan għal-minuta. Sur President f'appendiċi f'Verġmija Roger tkellem dwar kif il-lingwaġġ jista' jinbidel u mbagħad jibdel sibiet tagħna. Uża l-kelma free ħieles. Din tista' tajt li pereżempju li kelb m'għandux eh, brijat fuq u l-konċett ta' libertà politika sparixxa. U dan li ġara fil-fat għal-kelma fri fil-dan il-żmien u moment nistgħu ngħidu libertà għall-espressjoni, libertà reliġjon, u issa nistgħu ngħidu libertà biss biex nuża l-kura tas-saħħa, eċetera, eċetera. Dan ir-rapport fuq drittijiet tal-bniedem iċċaqlaq mill-konċett ta' drittijiet bħala garanzija ta' libertà personali għal ehm, tip ta' possessu ħadd ieħor, d-drittijiet tagħna jkunu ugwali Um, għanna krizi ta' drittijiet ta' bnidem ta' fil-Unjoni Ewropea, għanna krizi ta' demokrazija u eh, għanna nindirizzaw il-problema. Stinek tisi ġuvin tora kirjer onzur. Rapport ġuvan, Signora sinjura Minuta. Grazzi, dispeċini ta' qabel imma jina minn ċertu nisma stax nappoġġa ċertu mġiba jina għamżit li għaliex il-sinjor Fanna din kollu t titkellem dwar dikjarat ituħin biex għal dikjarazzjoni ta' vot biex tikdeb fuq daffajt li ġejjin fl-Italja. L-bira fil-Parlament Italjan ġejjin votat fiduċa mod li assolutament demokratiku. Għalek jiena ma nistax li di, ma nistax naċċetta li di għalet illi il favur. U uh, kirjo Spirillo, jena lepto. Signor Presidente. Mr. Pirillo, għaneveli eh, eh, eh, President kollegu, jina kol nafxinu l-għol importanti li tista daqdi l-poċ privileġi ta' biex jikonna aktar kompetizjoni bejn il-negozji biex nidiversifikaw l-offerta li għatu l-konsumatur. Imma nittama l-Unjoni Ewropea kun tista' tirregola b'mod iktar stret għax settur li iktar qed jirriskja qed jirriskja li jkun iktar invaduh. Minħabba speċjalment teknoloġiji ġodda. U speċjalment meta nitkellmu dwar konsumatur li qed jagħti data sensittiva minnaj ma jkun konxu tal-fat tal-effetti li dan jista' jwassala għalih. Għalek eh, jiena nix nejt illi jridu nitfaw ktar attenzjoni fuq l-iktar suġġetti dajfa per perżempju tfal meta eh, din vizavi dan il-pubbliċità li tista' tagħmel tant ħsara. Grazzi. Signora Pietikanen, minuta. Sur President, ir-reklamar spezzjati informazzjoni utli lil konsumaturi u eh, jagħti lok għal għażliet bbażati eh, fuq l-informazzjoni u dan il-qasam għandu kodiċi tal-etika tiegħu imma dan l-aħħar din Eh, eh, bdiet titnaqqar u dan ifisser illi anki it-tfal huma jaqgħu fil-mira tal-reklamar għalhekk il-Parlament għandu jsemma leħnu fuq dan is-suġġett u iktar il-qoddim irridu nagħmlu segwitu għal din id-direttiva. Grazzi. Sur President, eh, ir-reklamar huwa importanti fissu intern illi jaħdem kif imessa li xjati għażla lill konsumaturi nevvotajt favur il-rapport li ma ma jagħmlux promozzjoni ta' xi elementi ġodda imma jagħti attenzjoni lil fatt li bżonn ta' sens ta' responsabilità fir-riklamar u biex nirrispettaw il-privatezza tal konsumaturi na nistieden il-komunità tan negozjati negozjanti biex jieħdu responsabilità tagħhom billi eh, ikkunu eh, onesti fil-mod kif jirreklamaw u jiena nappella lil eh, dawk illi jagħmlu r-reklami biex ma jużawx il-ġugarelli ta' tfal biex jiġbdu l-attenzjoni ta' tfal lejn prodotti oħrajn. Rapport Benston, Sir Higgins għal-minuta. Ms. Higgins, one minute. Uktran faċim Grazie, President. Nilqa dan il-report u jina votajt favorieħ. Irridu nis u il-konservazzjoni tal-enerġija sabiex innaqsu il-konsum tal-enerġija u b'dan il-mod niksbu effiċenza fl-enerġija fl-Unjoni Ewropea ħafna drabi niddiskutu enerġija rinnovabli wejjum t-enerġija rinnovabli imma ħafna drabi huwa faċli li ninsew il-konsum tagħna tal-elettriku. Jiena votajtu kol favor dan il-rapport għaliex huwa importanti ħafna u staqt nifraħ li rapporter, grazzi. U kirju xrodu, jena lebto. Mr. Rodan minuta. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sir President. Kenna aġir aggressiv emmek mill-kollega Taljana għaw fuq, il-ġemma li għaddiet ħafna persuni vjaġġaw ħafna u marru kankun. Pero ma ċaqal u xejn fiġi da kontra tibdil fil-klima, ma l-votazzjoni tal-lum fuq effiċenza fl-enerġija ħadetna pass il-qoddim. Kif qal, din l-effiċenza hija l-iktar mod effettiv sabx naqsu emissjonijiet ta' dioxidu tal-karbonju imma l-miżuri li qed jitiddu fl-Stati membri mhumiex biżejjed bl-sforzi preżenti ħa jirnexxina naslu sa nofs triq sal-20% fl-2020. U għal daqstan tanna bżon miri vinkolanti fl-efficienza fl-enerġija. Dan il-rapport inkludi ħafna mis-soluzzjonijiet issa hemm jiġu implementati. Xtaqni ringrazzja li sur Benson u nifraħlu għax-xogħol eċċellenti tiegħu f'dan ir-rapport. Ikirija Marku Najta jgħajna l-ibto. Sveikinu pranešėją Bensteną e, su labai svarbiu pranešimu dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų. Dan huwa rapport Mr. Benston illi huwa importanti ħafna fuq il-feċisat f'enerġija li jiena votat favur għaliex huwa importanti e, mhux biss għal raġunijiet ekonomiċi imma wkoll minħabba l-għanijiet ta' Cancun u kisbit Għana stibna s jgħu ma t-pomlu darna l-efficienza f'enerġija hija l-iktar waħda importanti u waħda mill-aħjar modi kif is-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea tattakka problema titkun permezz ta' pjanitazzjoni u appoġġ. Appoġġ finanzjarju u għalhekk iridu ftemiet bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri dwar dan. Dan huwa punt importanti għal ħafna setturi tat trasport, tal-djar u l-bija. Għalik dan id-dokument huwa li hija lista ta' miżuri eċċellenti għall ekonomija ta' grazzi. Arvoisa puhemies, minä myös äänestin tämän Pentsenin energiatehokkuus kelmina mis presidentina u koll votajt favur dan il-rapport rigward l-efficienza f'enerġija. Aħna edna li aħna ser, kompanjajna ruħna li nfrankaw l-enerġija u għafessajna ċertu miri imma jdu niftakru illi meta aħna namlu dawn il-miri, aħna il-korridu nkunu impenjati għal-jom. Ekkin hemm ħafna miri tajbin kiku, imma ħadd ma dam il-klim għal-fatti u nirridu naraw il-mira ta' effiċenza ma tkunx imitata fissa l-Ewropa u tiġi applikata fuq il-vel dinji. Għax dawn m'għandux ikun xkil għal kompetitività tagħna. Aħna rridu naraw illi rridu nkunu kompetittivi globalment u nkoll nkunu kompetitivi fl-Ewropa. Grazie Presidente, ritengo che l'Unione Europea non possa Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod lura qudiem l-isfida Eh, għal ħarsin tal-pjaneta Eh, ma jfissirx li biex pajjiż jiżviluppa jrid juża iktar eh, enerġija l-Ewropa titbaża ruha fuq eh, modell sostenibbli li binqas użu ta' enerġija għalhekk it-kabbir ekonomiku ma jistax jintrabat mal-ammont ta' enerġija li jimbih lill-ċittadini u li noħolqu mezzi ta' mm, ġenerazzjoni tal-enerġija li joħorqu impiegi mingħajr ma jinġsu kemm fuq livell ekonomiku kif ukoll fuq livell um, ambientali jiena nittama illi jirnexxinna nilħqu il-miri vinkolanti illi iffissajna f'dan il-Parlament illum. Sinjura Pieti Kajnen għal-minuta. Sur President, jiena ivvotajt favur pożizzjoni ambizjuża u vinkolanti f'dan il-programm ta' ħidma u jiena sodisfatta ħafna bil-opinjoni tal-Parlament. Aħna ma nistawx nġildu kontra il-bidla fil-klima per, biss permezz ta' miri internazzjonali għanna bżonnu kol mezzi prattiċi biex nilħqu dawn il-miri u għawnek jemżon u koll li intejbu l-efficienza fl-użu tal-enerġija biex namlu dan jemżon ta' pozizjoni għawija eh, li tinkludi anke sanzjonijiet naħseb li dan il-programm huwa pass eccellenti biex nilħu dan il-għan. Inti qed ċab li għajt il-President jew trid tagħmel point of order waqt l-ispjegazzjoni tal-voti li hija ħaġa stramba l-aħħar. Ovvjament jiena qed nċabċab lek u nfakkarkom fir-regolament sur President jekk inti trid tieħu um, passi kontra dawk il-persuni illi jużaw il-ħin biex jispjegaw il-ruħom eh, eh, Eh, amelenti, Pero għawnek kienaw persuna illi eh, din il-persuna għawnek użat il-ħin li kella eh, biex toffendi il-gvern tal-pajis taħħa minn flok ma spiegat ruħa u l-mod kif votat. Issa jekk inti lest li taċċetta dawn l-affarijiet mela jiena sel nuża dawk il-ħin li natalili il- nittama li inti ta' prezza illi jina tajta kien biex tajt li kellek xi tajt għalla volja la klijat ma kienx point of order. Ix-xogħol tiegħi mhux illi eh, noqgħod attent għal x'inhu ma jgħidu il-membri imma li jużaw il-ħin u jitkellmu biss meta ikollhom il-ħin. Ġifiri, grazzi tal-komment li għamilt u jiena meta nkun qed immexxi s-seduta jiena żgur li se dejjem se ninsisti illi il-membri jġibu ruhom b'mod ċivili u jirrispettaw il-ħin. Dak li jgħidu il-membri f'din il-kamra hija l-affari tagħhom u mhux tiegħi. Issa, Sur Kelly għal-minuta. Grazie ħafna President, xi punti fuq dan is-suġġett. Tibdi fil-klima, sissa sħaqna fuq l-enerġija rinnovabli li ħaġa importanti. Imma jista' jsir ħafna iktar fil-qasam ta' effiċjenza fl-enerġija u l-daqstant nilqa' dan ir-rapport. Partikolarment brabta ma' bini, bini pubbliċi. Sur Kelly, ikompli fil-qasam tal-bini ħafna iktar jista' jsir brabtan kama dan il-bini u bini toħra fi Brussel u importanti illi namlu għam aktar effiċenti l-istess anka l-modi ta' trasport. Il-manifattur għandu jagħmel il-magni aktar effiċenti f'termini ta' enerġija. Verlanda qed nagħmlu pass il qudiem anke għandek xaqsam il-green flag dan kun ħeġġeġ għaliex bekk il-ġenituri u tfal qed joħolqu attitudni pożittiva, grazzi. Grazzi basanna bekk fit-tmiem il-votazzjoni nkomplu fit-tlieta.